Grazzi. Hawnhekk qed nitkellem fuq artiklu wieħed seba' tlieta tal konstituzjoni Jiena l-lejla Brażil eh, ma permettix li jkun hemm risoluzzjoni tal-Attilu ehm, Bastisti u zewċ żewġ mill-Parlament illi kienu qegħdin qalu li kien hemm riżultat kienu tibastru riżultat differenti. U jiena nittama nixnejt illi il-Parlament irrit jikteb ittra biex nuru li l-Parlament kollu eh, kontra din id-deċiżjoni batu għal-gvern eh, Brażiljan u biex nejdu solidarità tagħna mal-familji tal-vitmi li dawn l-aħħar 30 sena tistennew ġustizzja li ssir. Grazie, grazie onorevole. Grazzi onorevole Mauro ta' din l-intervenzjoni tijak li għandek ħafna raġun dak li jintijat. Sur Borgezio. Issa naħseb memx għalfejn għodu koħti t-parlax, naħseb kullħat jiddispjaċi ħafna ta' dak li ġara u għalek ma nistax nerġa' nisħaq bizzejet fuq dak li diġa qal il-Parlament darbtejn. U hawnhekk din id-dispjaċir kbir, din l-akkuża lejn il-Brażil, eh, ħanibatuha ħanibatu l-leħen wieħed tagħna lejn dan il-gvern ta' dal-pajjiż. Grazzi ftit sekondi xtaqt inaugura li Senjura Vice Geber li jissa saret u dawnek ma tifla taħħa u l om ġodda f'dan il-parlament taħħa jsiru u illi bħali edin jisibu diffiċli li ikunu jisibu bilanċ bejn il-ħajja ta' xogħol u ħajja tal-familja sabiħa li hawnhekk. Hawnhekk din is-sala għandna ma nistgħux aħna nistgħu nagħtu simboli ta' ma nistawx naddu simboli ta' tama. Għalġinja, dan huwa punt importanti. Ħallu nitkellem, tajt il-membru għalix jina smaj dawn laħar jiem, dispeċini fra nis li għallu dan it-tip ta' ħaġa, per eżempju, il-parlament muwix post ta' tfal, da muwix post fejn iħdu s sepp tfal, l-ammijiet u rridu jitkaċċew minnaw, u għar, il-prezenza ta' tfal, iwaqqaċċajt il-simbolu tal-MPs, aħna edin għawnek, et nġildu fuq konċilazzjoni bejn il-xol u l-familja, u sens li dawn affarijiet jistemaw din is-sala u li dawn u kol jajdu għam. Grazzi. Bene, procediamo, procediamo all'ordine del giorno prima di passare alle Naddu mela għall-agenda li jmiss qabel ma nivvutaw għandi xi l ewel wieħed, il-komunikazzjoni bil 007 tal-2011 tas-sur Papastankos Benamias Mitchell Susta u Tsjefka